diskriminazzjoni kontra il-popolazzjoni Roma fl-Europa. E tentativi izolati tal-pajizi singoli ma waslux għal suċess, hemm ħafna raġunijiet għal dan. Għal di l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea hija inizjattiva tajba li ta' minn wieħed irakmanda. Essa naddu għas-Sinjura Sinclair. Grazie President. Grazie President. Jena kontra diskriminazzjoni għal kull soċjetà f'kull raġuni, però dina ma nistax nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Għax dina tagħti responsabilità għal budget fil-kontest Ewropew il-pożizzjonijiet tal-Istati membri huma differenti ħafna u dawn huma kwistjonijiet li hemm jitru taħt il-kompetenzi tal-Istati membri u speċjalment dawk li m'għandhomx l-istess idea ta' toleranza u gwaljanza. Jiena nifhem li hemm membru tal-Parlament Taljan tal-MEP li ġi kondannata e x'kien parti minn eh, vigilanti eh, eh, daħal kontra kontra l-immigranti ma nixtieqx illi e ċittadini ta' Renju Unit jiġu assoċjati ma' din l-azzjoni u ma' din l inizjativa Grazzi. Grazzi, sanaddu għas-senjor għas-senjur Banketti. Grazie, Presidente u għaffat illi aħna maħnix qed eh, naċċettaw realtà u mux ta' nisolvu problema jekk e riżoluzzjoni fuq ir-Roma fl europa huwa dokument bla sens politikament li mhux qed jipproponi l-ebda soluzzjoni għaliex aħna qegħdin maħniex qed naċċettaw realtà. Aħna qed naraw li dawn huma problemi kbar, ħafna Roma illi jiexu marginalment fi soċjetà tagħna, però ħafna drabi huma jagħmlu azzjonijiet reati, azzjonijiet kriminali. U dawn in-nies ħafna drabi huma kontra l-valuri li aħna nixtiequ nirrispettaw fis-soċjetà Ewropea forsi din il-pozizjoni għada xejn waħda unilaterali, pero fuq din il riżoluzzjoni ħafna iktar minn hekk ukoll l-Istati membri inħoss li għandu jkollhom l-indipendenza biex ikunu jistaw jiddeċidaw, jiddeċidu kif jistaw jaffaċċaw din il-problema. Is-Sinjora e, Zaborska. Signora Zaborska miex prezenti. Ah, signora Zaborska, id-dispieċini, President, scusani, fu eh, l-izvilup le enti miktuba biex titkellem fuq ir-Roma. Eh, mela, naddu għasur Kleinz. Grazzi, President. Dina, dan il rapportu għu għahda mill-ar riżoluzzjonijiet li għaddejna fil-Parlament. Il-kondizjoni soċjali u ekonomiku ta' Roma hija eh, rizultata intolleranza u diskriminazzjoni aħna ma nistawx nifsolvu eh, kollox billi natu iktar flus u kwoti. Eh, l-esperienza tal-Olanda eh, turi illi dan il-grupp ta' popolazzjoni ma, ma jirrifjutaw li jintegraw ruħom. u koll rappresentata anki fl-istatistika tal-kriminalità għax huma għandhom valuri li huma kontra tana, kontra dawk tana għal daqstant kull stat membru għandu id-dritt ikeċċi dawn il-persuni eh, mit territorju tagħhom hekk ma jaċċettawx eh, il-dispożizzjonijiet tagħna u normi tagħna u hekk jiddedikaw ruħhom għall attività kriminali. Issa ngħaddu għal bilanċ 2011 eh, għal budget 2011 Grazie jina ħafna raġunijiet btajt kontra, imma specialment imħabba il-qat fost iż-żaza. Il-situazzjoni prezenti ekonomika u soċjali fil-maġġoranza tal-Istati membri titlob eh, illi nisħu fuq l-impiegi ta' żaza u dan għanna nifmuħ bħala investiment fil-futur. Il-xejrit eh, prezenti ekonomiċi jindikaw illi iż e, imorru e e lejn edukazzjoni, ikomplu l-edukazzjoni flok ma jfittxu xogħol. U aħna nixtaw ndajpu dawn il-tendenzi. Irridu nippreżentaw miżuri biex norbtu l-edukazzjoni mal-impegi u il-programmi fuq dan huma importanti ħafna, per eżempju l-Erasmus wieħed u oħrajn. Aħna nemnu li din il-priorità għandha tigwidana fil-proċess leġislativ futur. Okay. Sir Van Hekkek joġbok. Grazzi, President. Jena votajt kontra għaliex ma naqbilx mal-prioritajiet proposti mill-Parlament u l-Kommissjoni, ċoħe l-armonizzazzjoni tal-politika tal-ammissjoni. Din l-idea irridu jagħmlu priorità fuq l-armonizzazzjoni ta' din il-politika ma' l-Istati membri, ma' nistax naqbel magħha. Jiena votajt kontra ukoll għax ir-rapport qed jiċara illi il-Parlament ma jipromovix il-neċessità illi nisemplifikaw l-Europa preżenti, per eżempju billi neħu istituzzjonijiet jew aġenziji li huma superflui. Minn flok il-Parlament huwa a favur ta' iktar aġenziji deċentralizzati. Hemm ħafna fl-opinjoni tiegħi ħafna minnhom għandhom jiġu aboliti. E, minna ħal oħra qed jippruvaw joħol oħrajn jiena qed naħseb fuq il-Kumitat tar-Reġuni, l-Uffiċċju ta' Drittijiet Fondamentali, l-Istitut Ewropew għal ugwaljanza bejn il-sessi, kem eh, flus jieġu minn fuqa tal-ċittadini tagħna mingħajr utilità. Grazzi Sir Van Hecke, issa dwar il-rapport ta' Sinjura Truppel fuq il-linji gwida tal-budget tal-2011. Grazzi President, <laughs> dan il-vot aħna eh, votajna għal strument għal protezzjoni tal-konsumatur fuq l-2011. Dana, għet nitkelmu bħalissa fuq il-budget tal-2011, e, sur Truppel. I had, I had my, my name. Jena nizil tismi għall-ispiegazzjoni tal-voti fuq il-year uh, budget, report ta' Sir Higgins. Iva, jgħatim imnizzel jgħat il-President, memx problema, ser nseħlek eh, iktar tajt. F'periodi straordinari bħal dak li qed ngħixu fih issa, hemm bżonn adottaw miżuri straordinari. Il-budget tax sena li ġejja ma jistax isir eh, bħal kieku għaddejjin f'żminijiet normali. Il-kriżi ekonomika da ma spiċċax sfortunatament u aħna rridu nżommu f'moħħna dal grupp tagħna u jiena aħna votajna Eh, fuq l-orientazzjoni tal-budget illum. Però fil-futuru li tikonna responsabilità politika illi eh, nitkellmu fuq deċiżjoni iktar importanti, ridu nagħmlu riforma tal-budget tal-Unjoni Ewropea biex l-Ewropa tkun f'kondizzjoni li tkun tista' tagħti orientazzjoni għal eh, politika ekonomika. Il-suq ehm, intern li jkun imtem iktar risorsi għall infrastruttura iktar investimenti għas-sikurezza u għal familji dawn għandhom ikunu l-anijiet. Inkella se jkun inkunu qed nissograw illi jkun hemm reazzjoni tal-istati diktar konservaturi. E, pratikament iridu nkunu iktar Ewropew u inqas nazzjonalisti billi e, e, nitkellmu fuq il-politika Ewropea. Grazzi. Sir Hanan jogħġbok. Grazzi, u għal darbohra nishti naħajt li grazzi ħafna li sa nitkellem. Mark Twain qal li meta inti kollok biss eh, martell kollox jidher isu musmar. Allura l-Unjoni Ewropea tħobb f'dan il-każ tonfoq il-flus tan-nies taċ-ċittadini. Naraw li hemm żewġ tipi ta' flus, tiegħek u tiegħi. Aħna però noqogħdu attenti b'tagħna imma mhux b'taħat ieħor. Dak li qed jiġi fl-Ewropa llum l-istati membri tal-Unjoni Ewropea qed jippruvaw naqsu l-budget fil-Greċja hemm tnaqqis tal-budget fl-Irlanda nqas minn 7% pereżempju l-Ġermanja qed tipprova żid il-rata l-età tal-irtirar. U fl-istess ħin il-budget fl-Unjoni Ewropea jkompli jiżdied għaliex m'hemmx konnessjoni fl-Unjoni Ewropea bejn tassazzjoni, rappreżentazzjoni u allura m'hemmx eh, kontroll fuq dan il-budget. Spiċċajna ta' sieħa fid-dinja, hemm wis infiq mill-individwi, mill-kooperazzjonijiet, mill-gvernijiet u flok nof u dawn it-triljuni fuq eh, id-dejn tagħna X'tasbu kieku dawn għatu għamlu l nies Ara kemm kien ikun hemm stimulus ħafna ikbar. Grazzi. Grazzi, Sur Hanan. Issa ser dwar rapport dwar il-politika ta' ugwaljanza għal prodotti tal-bidja. Sor Kalinowski? No? Tiene la palabra il signor Mik... Is-Sur Kalinowski mhux Issa nagħdu s-Sur Mikrasi. Grazie, Sir President, kollegi prodotti agrikoli Ewropej huma ta' l-ola kwalità. Dan għandu jfisser li huma iktar kompetittivi minn oħrajn fid-dinja. Iċ-ċittadini Ewropej u il-konsumaturi għandhom ikunu konxi ta' din il-kwalità. Mhux biss dawn jilħu l-aħjar eh, standard ta' kwalità u dawn ukoll jirrispettaw il-biodiversità u l-interessi tal-annimali, saħħa tal-annimali. U allura aħna favur tal-logo Ewropew għal prodotti ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Dan il-logo ser jirrikonoxxi x-xogħol tal li msiħba fl-Europa u jipproteġi il-prodotti tagħhom fis-swieq internazzjonali. L-agrikoltura hija l-unika żlupp sors ta' svilupp għal ċertu għal ċertu setturi, ċertu zoni fl-Unjoni Ewropea. Allura l-Unjoni Ewropea għandha toffri iktar fondi għall modernizzar ta' dawn l-irtietet, speċjalment dawk li żar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa għandu s-Sinjor Bukanajte. Grazzi. Sir President, jina votajt favur ta' dan il-dokument għaliex inħoss li uh, bidja favur l-ambjent hija l-iktar ħaġa importanti għal futur Irridu wkoll nippromovu l-interessi tal-bdiewa fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri individwali. Min naħa l-oħra, jekk aħna rridu nippromovu uh, bidja favur l-ambjent, aħna ma nix noqogħdu naħdlu biex legalizzaw il-GMOs. Xi eh, pajjiżi qed jagħtu eżempji tajbin ħafna qed jilimitaw il-kultivazzjoni tal-GMOs, pereżempju. Aħna nagħmlu distinzjoni ċara ħafna bejn GMOs u prodotti ambjentali. Il-konsumaturi għandhom jingħataw kull informazzjoni neċessarja relatata mal-GMOs u l-impatt fuq l-ambjent uh, u fuq il-saħħa tal-bniedem. Xejn mandu jinħeba. Dan ser wassal għal suq ambientali huwa ferm importanti għalina l koll Grazie ħafna, signora Burkunajta. Is-Sur Antoniozzi. Grazie, Signor President. Grazie, President. L-ewwel qed nixtieq ringrazzja l-kollega Skutar għax-xogħol li għamil fuq dan il eh, rapport Inħoss li protezzjoni u tisħiħ ta' politiki fuq l-kwalità tal-prodotti tal-bidja tagħna hija priorità tal-Unjoni Ewropea Għaliex eh, eh, tintrabat ma suġġetti oħrajn fondamentali fuq livell tal-komunità, per eżempju iktar protezzjoni tal-konsumatur, eh, l-appoċ għal SMEs, difiża tal-patrimonju kulturali u tradizjonali u er, fir-reġuni Ewropej anki l-kompetittività tal-prodotti tal-bidja fuq l-iskala tad-dinja u għallek jiena evutajta favur ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sur Antoniozzi, e, il-Signora Rezina. Sur Rezina. Grazzi, President jena napprezza l-fat li il-rapport dwar il-kwalità ta' prodotti agrikoli huwa mibni fuq eh, eh, politika eh, tajba tajjeb li qegħdin Insaħħu s-sistema ta' denominazzjonijiet per eżempju tal-oriġini u koll trademarks jiena nemmen li speċjalitajiet tradizzjonali għandhom jibqgħu irrispettati u bekk ikun iktar faċli dawn jiġu reġistrati. ma nistax nifhem għaliex il- il-timescale għal prodotti tradizjonali mandux ikun l-istess għal dawk il-prodotti uh, ta' indikazzjoni ġeografika id-distinzjoni id-distinzjoni għaw waħda arbitrarja u ġili ma tirrikonoxix dawn il-karatteristiċi eh, eh, partikolari f'dawn eh, l-osma. Għanna u koll niproteġu kontra l-Kummissjoni li qed tagħmel ħafna mistoqsijiet u kwistjonijiet dwar din il-proċedura. Grazzi ħafna Sur issa nagħdu Sinjura Dodds. President, permetti li nirringrazzja l sur Scotta għax xogħol eh, importanti Nixtieq nirreferi għal emenda numru 4 li titlob għal ammont massimu ta' informazzjoni li tkun disponibbli għal konsumatur din ukoll tappoġġa l-introduzzjoni ta' leġislazzjoni komprensiva għal labeling fil- fi prodotti tal-bidja. Naħseb li l-emenda hija restrittiva wis u forsi ikun aħjar kieku natu uh, informazzjoni volontarja. Fil-Irlanda ta' fuq aħna niddependu ħafna fuq l-esportazzjoni ta' prodotti fil-Libija tal renju Unitu u pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din l-emenda tista' teffettwa l-abilità tal-Irlanda ta' fuq biex dbieħ ċertu prodotti f'ċertu swieq fejn palissa m'hemm l-ebda diffikultà li dan isir U allura huwa importanti li l-tikketar il-ġdid ma joħloqx problemi eh, ta' kummerġ bejn stati membri differenti. Din tista' toħloq xi ftit diffikultà, però xorta waħda jien nirrikonoxxi l-importanza ta' dan ir-rapport u l-importanza li nipproduċu prodotti ta' kwalità eh, olja u prodotti sikuri. Grazzi ħafna, Signora Dotti, sessur Bonsignori. President, b'dan il-vot aħna għanna strument għal protezzjoni tal-konsumaturi u għal biex namlu evalwazzjoni tal-prodotti tal-bidja. Għan li jilna nimxu għarajħ. E, Millum dan e, din informazzjoni għandha tkun ċara fit-tiketta e, fuq il-laħam, e, fuq il-ġobon u fuq prodotti oħrajn li jiġu proċessati u anki fuq l-ingredienti fuq l animali hemm bżonn ikun hemm il-femmin fejn ġejjin, ovvjament jekk dawn iġu itwildu, iġu maqtula u mbeċera fl-istess pajis. E, issa bekku rajna il parlament Ewropew jaħdem fuq il-prodotti tal bedja ban wieħed illi jagħti kwalità u aċċessibilità tal-informazzjoni lil konsumaturi aħna minna xogħol eċellenti e, jien nixtieq nifraħ lill kollegi illi ħadmu fuq dan is-suġġett ta' dan il-rapport. Grazzi, Is-Sur Kamal. Grazzi ħafna President. Fil-prinċipju jiena mandi lebda problema ma l-idea tal-Augusta kwalità narawhom daw f'ħafna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, però din m'għandix tiġi intużata bħala skuża biex eh, nillimitaw eh, l azliet tal-konsumatur. U ma jridx ikun hemm restrizzjonijiet ma rridux pereżemp għaliex naraw 30% ta' prodotti agrikoli Ewropej li jintremew għaliex dawn ma jilħqux l-istandards Ewropej. Ma rridux ukoll nużaw dawn l-istandards bħala skuża ta' projbizzjoni ta' importazzjonijiet minn pajjiżi li din jiżviluppaw għaliex dawn nitfgħu faqar kbir u nkunu qed nisirqu il-flus tal-persuni li ħalsu t-taxxa. Aktar minn kwistjoniet ta' kwalità, tikettar ta' kwalità, aħna nafdaw iktar is-suq lill konsumaturi u l-ċittadini. Grazzi. Grazzi, Sur Kamal. Issa naddu għal rapport fuq l-effetti tal-kriżi ekonomika uh, fi pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw is-sur Mikrasi. Grazie President jina votajt kontra dan il-rapport għaliex f'ħafna każijiet oħrajn din eh, l-inizjattiva, dan il-rapport ta' inizjattiva individwali hija eh, eżempju ieħor minnaħa tal-Ewropa li qed tisforza lin nies pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jaċċettaw l ekkib sejħa eh, drittijiet Ewropej soċjali u riproduttivi. Skont il-WHO dan jinkludi l abort bħala metodu ta' pjanar tal-familja. Il-ħajja tal-bniedem hija xi ħaġa sakrosanta u allura jiena ma nistax nappoġġa dan ir-rapport. Min-naħa l-oħra, dan ir-rapport kellu xi idea tajbin li jistgħu jgħinu lin nies f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. B'miljuni ta' nies pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li qegħdin jiffaċċjaw eh, problemi minħabba eh, prezzijiet tal-ikel li qegħdin jajam jiżdiedu hemm problemi kbar. U jiena nsiba diffiċli ħafna eh, li dawn in-nies jistgħu jgħixu. 30.000 persuna sa 50.000 persuna oħra ser imutu fis sahara maħabba dan kollu. Is-Sur Higgins. Grazzi, President, jina votajt favur il-rapport fuq l-effett tal-krizi ekonomika finanzjarja fi dinja f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw f'pajjiżi foqra għalkemm dan ir-rapport ma joffrix soluzzjoni radikali għal problemi ta' dawn il-pajjiżi foqra. Jiena xorta waħda nista' naqbel ma' ħafna punti f'dan ir-rapport. Huma l-foqra f'dawn il-pajjiżi foqra fid-dinja li qegħdin isofru b'mod partikolari minħabba il-kriżi ekonomika. Aħna l-ura rridu nofru kwalunkwe tip ta' għajnuna possibbli u investiment, ta' investiment pubbliku f'dawn il-pajjiżi. Però il-kummerċ mm, tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi eh, foqra mhumiex eżattament a favur ta' dawn il-pajjiżi l-foqra u ma' dawn il-kumpaniji l-kbar Ewropej li jibbenefikaw l-iktar minn dawn il-ftemiet. il ftemiet il bdiewa żgħar, produtturi żgħar u wkoll ħaddiema l-iktar li qegħdin nisofru. Allura rrit isir ħafna eh, biex ngħinu l daw il-pajjiżi. Grazzi ħafna, Signora Dodd. Sir President, jina votajt kontra paragrafu 7 f'dan il-rapport u jiena ma kontx kontenta li rajt għal darbohra dan il-parlament qed juża rapport ta' dan it-tip biex eh, jintroduċi id-dritt għal abort. U dan għamlu konnessjoni ma' saħħa sesswali u ta' riproduzzjoni eh, ma' dik ta' saħħa pubblika f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ma nix niddeterminaw jekk aċċess l abort u ix xi ħaġa tajba jew le. Dan huwa fidejn pajjiżi eh, il-gvernijiet nazzjonali. Aħna fil-Irlanda ta' fuq eh, nibqgħu nemnu fid-dritt tal-ħajja tat-tarbija eh, li għadhom biex imwielda. Grazzi Sinjura Dodd. Grazzi President bħala parlament aħna rridu nirriflettu meta nagħmlu proposti. E, rridu jkunu proposti għal politika li jirsolvu xi ħaġa flok ma jżidu l-problemi. E, issa fuq dak li xaqsam ma l-iżvilupp hemm ħafna studi seri li saru u ewrew daw li l-għajnuna automatika għall-iżvilupp waslu għal biex riformi ekonomika jiddewmu u anki għal dewmin ta' possibilità ta' tkabbir ekonomiku f'dawn il-pajjiżi. Aħna bħala parlament minna ħal oħra nibdew bid deja tal assjom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 Ehm, li rridu nejnum dawn il-pajizi afrikani, mem lebda prova però biex dan jiġi konfermat, aħna nħossu illi eh, bosta minn dawn il-pajizi afrikani huma ħafna FR mill-periodu eh, ta' wara eh, il-periodu ta' dekolonizzazzjoni. F'dan il-rapport għaveru li hemm dan il-brain drain lejn il-pajizi li qed jiżviluppaw li qed timina l-ekonomija ta' dawn il-pajizi, allora għalfejn qed nibqgħu nitolbu il-karta jattablu biex jitħlu fl-Europa li ikkomplu imorru għallar fil-problema. Grazzi, signora Zabor. Grazzi, Sir President. Jiena ma nistax nifhem għaliex saħħa ta' riproduzzjoni għal darbohra reġa t-dalet fir rapport dwar l-effetti tal-krizi globali fuq pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Hemm organizzazzjonijiet li appoġġaw l-abort u jqissu bħala mezz ta' pjanar tal-familja. Fl-Ewropa il-flus ta' persuni li ħalsu taxxa li huma kontra l-abort ed jiġu sforzati biex jagħtu fondi għal din il-prassi għall-abort. Pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għadhom qed jgħixu fil-faqar minkejja kontrolli ta' pjanar tal-familja li ġew eh, proposti mill-Unjoni Ewropea. Mhux qed isolvu din il-problema, jiena naħseb il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jiġi rispettat fir-rigward ta' eh, pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għalhekk jiena votajt kontra paragrafu seba' kontra rapport. Grazzi is-sur ħanan għal boħra. Grazzi sur President stajt nimmaġina li l-Unjoni Ewropea kienet ser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 kriżi ekonomika ġewwa l-Greċja minħabba l-kwistjoni ta' armonizzazzjoni tal-politika fiskali. Aħna rajna tal-biet għal Fond Monetarju Ewropew għal tassazzjoni Ewropea biex bekk ma jkunniex għalfejn immorru għall elettorat nazzjonali biex ikun għal bailout. Is-sur Van Rompuy uh, qed ikun onest u jaqbel mal dak li qalu x-xettiċi Ingliżi u ma jistax ikollok unjoni monetarja mingħajr uh, unjoni uh, fiskali. Naħseb kien is-sur Kien għal li il fiskalità tikkontrolla il-pajjiż. Fil-fatt nista natik awtorità aħjar, eh, aħjar minn John Maynard Keynes u nista nista nirreferik għal Samattew kapitlu 22. Huwa qal għalfej qed titantani ipokrita. U Ġesu qal x'kienet din x'inhi din l-immaġni. U għallu dan kien ċesri u għallu ta' għati dak li l-ċesri dak li huwa ta' ċesri u għati li l-alla dak li hu ta' alla. Ma nafx jekk alla kienx f'dan id-dibattitu tal-ewro, però Hawnhekk qed insibu ippruvaw insibu simbolu ta' sovranità li kienet il-munita u allura qed nindunaw li l-Ewropa twassal għal eh, gvern ekonomiku għal daqstant hija tajba li aħna qed nżommu il lira stellina. Signor Karen, por santifikar la mañana en Parlamento. Grazzi, Sur Hanan. is Sir Kamal. Grazzi, Sur President. Meta aħna naraw dan ir-rapport, naraw ħafna minn dawn il-frażijiet dwar kif eh, il-dinja il qed tiżviluppa qed issofri minħabba l-kriżi ekonomika. Pero spiss dawn in-nies mihomx in-nies li aħna qed nippruvaw ngħinu. Spiss huma l-gvernijiet li qegħdin jinkwetaw fuq il-budgets tagħhom li qegħdin jonqsu għaliex mhux se ikun hemm għajnuna umanitarja għalihom u tkun iktar diffiċli biex iżommu dawn il-gvernijiet korrotti fil-poter. Meta kont fl-Afrika s-sena l-oħra kont qed nitkellem lill politiċi huma qaluli li l-budgets eh, eh, eh, qed jgħinu lil dawn il-gvernijiet korrotti jibqgħu fil-poter Pero ejja nanalizzaw xi ftit mill-affarijiet li qed nipproponu. Aħna nitkellmu dwar iktar investiment f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Aħna l-kol naqblu dwar dan. Però aħna Hemm il-direttiva ta' maniġġjar ta' fondi alternattivi li ser jgħin pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li tkellmu wkoll dwar għajnuna ta' bdiewa, però xorta waħda aħna nibqgħu nivvutaw għal iktar riżorsi għal CIP li qed tagħmel ħafna ħsara lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u għal bdiewa f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Ejjew nittrattaw kwistjonijiet ta' ħażina eh, ta' problemi il pajjiżi, pereżempju bħal governanza ħażina. Grazzi ħafna Sur Kamal. Is-Sur Kastler. President, kollegi, jiena ivvutajt kontra dan ir-rapport għal żewġ raġunijiet. Jiena ma toġobnix l-idea li l-Ewropa għat qed tiddaja fir-rigward tal eh, dawn il-politiċi. Jiena daqsant jiena votajt kontra dan ir-rapport għaliex naħseb li mhijiex idea tajba li għandna nippruvaw eh, naġixxu kontra dan l-imperjaliżmu kulturali u ngħidu pajjiżi eh, tat-tielet dinja kif huma jridu jagħmlu l-pjanar tal-familja tagħhom. L-abort ma jistax ikun miżura li aħna nużaw u jiena jiddispjaċini li parti minn dan il-Parlament Ewropew ivvota għal favur l-abort b'dan l-infamizmu ta' saħa ta' riproduzzjoni. Ma tidilx il-fat li l-abort joqtol il-ħajja ta' tarbija mhux imwielda. Għaldaqstant jiena ivvutajt kontra. Għax ikkella ser ikonna dawn l-infamizmi eh, li nerġgħu naraw f'rapporti oħrajn ta' dan it-tip. Grazzi ħafna sena d surdiva. Grazzi Sur President, Jiena votajt kontra dan ir rapport għax huwa rapport bla sens, irrelevanti jekk inti tgħid li l-assi kollha qegħdin fl-stock exchanges kollha f'New York, f'Londra, Frankfurt, etc., inti kieku tiġbor madwar 6 triljun dollaru f'kapital. Jekk inti tara il-proprjetà kollha li mhijiex illegali, u li mhomx parti mis-sistema legali Pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw inti tirnexxirek tiġbor 7 triljun dollaru. Hemm ħafna kapital f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li huma barra mill-istruttura legali ta' dawn il-pajjiżi hemm miljuni ta' negozji fit-toroq ta' dawn il-pajjiż li huma parti mill-ekonomija formali. Ukoll, jekk inti tistaqsi kemm qed joħorġu flejers mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fis-sistemi finanzjarji tad-dinja dawn huma 800 biljun dollaru. Għalfejn mhux intom nżommu dan il-kapital f'dawn il-pajjiżi biex bek dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jkunu iktar sinjuri. Le, x'qed nagħmlu aħna minn flok? Aħna ivvutajna għal Tobin Tax biex ikonna istituzzjonijiet eh, tajbin eh, finanzjarji fil-punent u nagħtuhom lil ħafna nies li probabbilment qed jisirqu dawn il-flus. Grazzi. Is-sur Kelly jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Pal kelima oħra jien ukoll għandi oġġezzjoni għall-inklużjoni ta' paragrafu 7 li ġi votat uh, mill-grupp tagħna però aħna votajna kontri fid-delegazzjoni għaliex il-kwissjoni ta' ħajja eh, eh, ta' ta' drittijiet ta' ħajja produttiva hija qed tgħid iva għall-abort b'mod indirett u mhux sertejn li kriżi ekonomika. Għaldaqstant aħna votajna kontra dan u votajna kontra din is-sezzjoni. Grazzi. Grazzi Sur Kelly. Issa dwar ir-rapport ta' Sur Xikluna is-Sur Letter Schmidt. Grazzi. Aħna votajna kontra dan ir-rapport ma kontra, pero eh, nishtiqu nirringrazzjaw għal ħafna kummenti eh, fil-rapport, specialment numru 27, fejn hemm miktub li l-euro għandu jwassal għal koezjoni akbar fil-politika Ewropea. Aħna kontra din il-formulazzjoni, però nishtiqu nirringrazzjaw għal ċarezza tal-paragrafu l-euro hija kostruzzjoni li ġiet maħluqa biex toħloq iktar koeżjoni bejn il-politika finanzjarja tas-suq tax-xogħol u kull mandu xaqsam mal-ekonomija. U hawnhekk qed naraw qed naraw riżultati fil greċja fejn qed naraw li Frankfurt qiegħda eh, tiddetta l-politika ekonomika fil-Greċja u dan effetti li se naraw anki fi Spanja fil-Italja u fil-Portugal. U il-partit tiegħi jrid jibqa' barra mill-euro għax eh, ma rridux eh, għandu jkollna dritt tal-politika ekonomika l-elettori tagħna mhux Frankfurt. Grazie ħafna sessjoni li mister tkun nar l-4 ta' april eh, fi Saturn Nofs. Din ser tkun sessjoni speċjali biex nkunu nistgħu naraw il riżultat